le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev. Nelqa fosna l sur Rosen Plevniev, il-President ta' Repubblika tal-Bulgarija. Kjo ġobkom? Bitte. Sehr geehrter Herr Staatspräsident Plevneliev, President, aħna nilqawk fil-Parlament Ewropew huwa onur kbir għalina li ġejt magħna illum u għal ħafna snin kelkom relazzjoni mill-qrib mal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. Pala Presidenta pajizek pajjiżek jiena nixtieq nilqak għaliex il-pajis tiegħek kien membru importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea mhux biss fil-kuntest ta' diskussjonijiet fuq il-migrazzjoni li wassal għal sfidi kbar għall-Unjoni Ewropea imma għal affarijiet oħra wkoll aħna nixtiequ nirringrazzjawk talli għamiltilna dan l-unur li tiġi hawnhekk u tindirizzana. Nitolbok issa biex xek joġbok tieħu postok u twassal l-indirizz tiegħek lill-Kamra. Grazzi. Mr. President, President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Eccellenzi, Signuri, bib, huwa privileġ li aħna nindirizzakom, jiena nindirizzakom hawnhekk għal President tal-Bulgarija huwa onu